Eh, kena problema tal-aħħar minuta. Iġifiri tistaw titkellmu bl-Olandiż imma ma tisimawx minħabba li xi ħadd marat. Nista' nipprova nagħmel traduzzjoni imma insomma hemm il-Flemish u hemm l-Olandis allura ingerfex. Issa il-negozjati internazzjonali sur kważi mhux jetaw Dan kien fajl fuq l-att ta' aċċessibilità ta' 8 ta' Novembru kien hemm trialogu is-seba' wieħed eh, u n-negozjaturi laħqu ftehim politiku fuq l-att ta' aċċessibilità Ewropew. Dan jkopri kemm il-prodotti kif ukoll is-servizzi. Dak kien punt ta' formazzjoni issa nistgħu naddu għal votazzjoni jekk kulħadd għandu l-karti tal-vot allura nagħmluha. Skużani. Qed naġġel ftit u meta naġlu nagħmlu l-friħom omja. Mela, Signora Haken fuq id discharges differenti. Grazzi, President. Jiena senżon fil-qasir ħafna u ħanar jek nistawx nifutaw fil-ħin. Sitt opinjonijiet nibdew bl-implementazzjoni tal-budget ġenerali żewġ punti jew tnejn kien hemm titjib eh, sostanzjali fuq livell stmat ta' zbali f'pagamenti mill-Unjoni minn 4 għal 4 fil-mija fl-2014 għal 2.4 fil-mija fl-2017 madana kollu eh, hemm eh, livelli ta' żbalji fil-koeżjoni u fil-qasem tal-kompetittività u l-impjiegi. U punt ieħor ta' min insemmu hawnhekk il l-Qorti tal-Awdituri għamel reviżjoni ta' 113 il-proġett komplut taħt il-koezjoni territorjali u 65% kellhom performance eh, b'indikaturi u riżultati. Dan ifisser li 30% ma kellhomx u għallu ma setgħux ikunu eh, imkejla. Din hija xi ħaġa rridu naraw. Issa rigward id-discharge ta' l-aġenziji il-kwitanza Eh, naf li hemm progress biex narmonizzaw is-soluzzjonijiet tal-IT kif f'sistemi differenti tal-accounting ukoll. Issa rigward l-erba l-aġenziji infisom nista' ngħid għal l-erba l-aġenziji l orti tal-Awdituri dikjaraw tranzazzjonijiet għal sena finanzjarja tal-2017 li huma legali u regolari. Issa komment fuq kull aġenzija. Issa rigward l-European Training Foundation il-legal advisor tagħhom ġi maħtur bħala korrespondent tal-ITS u uh, din il-qawa aħna u anki kwistjoni fuq il-kwartieri issa ġiet riżolta rata ta' 99.5% u koll u nilqaw u koll ix-xogħol fil-qasam tad digitalizzazzjoni rigward il-Eurofund. Aħna kontenti li qegħdin jevalwaw il-possibilità biex jerġgħu jirtu software ta' xiri online li procurement u uh, għal dawk illi jaħdmu fil-Eurofund hemm kwistjoni sinifikanti ħafna dwar il-koeffiċjent tal- pajjiż Irlandiż illi żdied għal wieħed fl-aħħar li ju 10 nilqaw il-fatt li huma se jibdew bli tendering u hemm impenn ukoll għal prevenzjoni ta' protezzjoni fuq id-dinjità tal-persuna. Hemm aktar dettalji fuq fl-opinjoni dwar dan. L-aħħar kumment fuq l-aġenziji flieta mill-erba' aġenziji għamlu analiżi komprensiva tal-impatt tal-Brexit taħt l-organizzazzjonijiet li OSHA dak iż-żmien kienet għada ma għamlitx xogħol tagħha però e, eh, fil-frattem dil ħaġa ġiet solvuta. Il-ħin qed jaqfas, grazzi. Je remercie Madame Arkin. Euh, Est-ce qu'il y a des compléments? Je vois que Monsieur Kukan n'est pas là. Grazzi, għaw xaħat li jishtiq iżid xaħat ġohra. Signora Kukan, jisna mxaw? Isibak fidejk. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, jina nirrappreżenta l-kollega Kukan. U nixtieq naqra dikjerazzjoni illi tali. Mrs. Hakan, for the drug. Nirringrazzjawhom għall l-opinjonijiet ta' Bost għax huma bażi tajba għax xogħol ftit rimarki fuq il-files kollha mill-punti tal-aġenda erba' sa' disa' b'mod ġenerali l-grupp tiegħi jixtieq jilqa' il-budget imtejjeb tal-aġenziji fejn hemm xi titjib fil-fondi tal-Unjoni Ewropea, xorta hemm bżonn eh, xi titjib speċjalment il-marġini ta' żbalji, speċjalment fil-koeżjoni soċjali u territorjali u l-kompetittività għad kabbir u l-impjiegi dawn jibqgħu fuq minn 2% tat threshold ta' materjalità. Il-qorti tal-awdituri ppubblikaw E, rapporti speċjali wara l-2017 illi wkoll għandhom xaqsmu għall-implementazzjoni ta' politiki differenti fl-2017 bħal pereżempju rapport speċjali fuq l-Erasmus Plus fuq l-istrumenti ta' mobilità tax-xogħol u oħrajn. Il-grupp se jieħu xi rakkomandazzjonijiet minn dawn ir-rapporti speċjali nħares lejn kooperazzjoni flimkien fil-futur. Grazzi. Merci. Grazzi ħafna għal-SND Suteres le ħadd mill-SND mill-ICR xaħat jixtieq jitkellem Iva, grazzi ħafna President. Nishtin ringrazzja Signora Harkin u naħseb li fuq din il-linja tradizjonali naħseb li hija xi ħaġa importanti ħalli bekk innaqsu l-pis amministrattiv anka l-qorti tal-awdituri illi waslet għal evalwazzjoni pożittiva. Jiena naħseb illi hemm Rridu ngħidu wkoll li il numri negattivi naqsu u għet nħu gost illi il-progress jista' jkun identifikat ukoll f'dan il-kuntest. Issa hemm ċertu affarijiet li aħna naħsbu li huma kritiċi, pereżempju hemm ċertu affarijiet li aħna nixtiequ nappoġġjaw, pereżempju l-abbozz tal-budget fuq is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-appoġġ għal kundizzjonijiet tax-xogħol u hemm żewġ affarijiet li aħna narawhom kritiċi wkoll il budget ġenerali għall-aġenziji. Hemm ċertu punti u elementi li huma marbutin pereżempju mal-garanzija fuq il-qatt fost iż-żgħażagħ pereżempju u l-kofinanzjament il mill-perspettiva tagħna hija xi ħaġa diżappuntanti fuq dawn il-punti aħna ħarres u numru ta' emendi u nittamaw li ħajkolna kooperazzjoni kostruttiva bejnietna. Grazzi. Merci. Pour les verts, Monsieur Mizwick, je vois qu'il n'y a personne. Quelqu'un pour les verts Grazzi. Għaw xaħat jishtiq jitkellem il-grupp tal-ħodor? Le, la l-gwe u l-qasal l-FTD. U issa, Sir Martin, mux jgħataw. Nif u għawn, data skadenza għal-emendi hija fis-6 ta' Diċembru fl-4 ta' wara nofsinhar l-adozzjoni fil-Kumitat hija għal 21 jew 22 ta' Jannar. Il-vot fil-liba se jkun fil-frar u l-adozzjoni fil-plenarja se tkun għat-tieni sessjoni ta' Marzu tal-2019. Mela, issa nixtiekom daħlu il-dokumenti tal-voti u eh, nibdew noddu il-voti differenti. Se nibdew bl-opinjoni fuq l-Erasmus. Kompromess wieħed minnu favur, kontra, astenzjonijiet, adatat. tnejn favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. 19 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 30 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 3 favur kontra astenzjonijiet għadda. 18 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 39 favur kontra astenzjonijiet għada. Kompromess 4 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet għada. Kompromess 6 favur kontra astenzjonijiet għadda. Artiklu 8 paragrafu 1 A emenda 2-3-4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 235 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 239 favur kontra astenzjonijiet adottata. 240 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 7 favur kontra għadda. Emenda 247 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Emenda 248 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Emenda 249 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Emenda 250 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 251 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Emenda 39 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 252 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 235 53 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Inqalbu ftit paġni u naslu għal kompromess saqa favur kontra astenzjonijiet għadda. Niċċekjaw kompromess disaqa il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 10 favur kontra astenzjonijiet għadda. 276 favur kontra astenzjonijiet kompromess għaxa, skużawna kompromess minn minnih iva jgħid il-President mela 276 l-emenda 276 favur kontra astenzjonijiet Għaddit. Għan iċċekjawa fuq emenda 276 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa adottata Naddu l-kompromess 11 favur kontra astenzjonijiet adottat. Emenda 281 favur kontra astenzjonijiet ħan iċċekjawha mhix ċara, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata. Komprovestnax favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 13 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 14 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 15 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 200 u 97 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 16 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 47 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 17 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emende 303 fl-aness favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa, kompromess 33 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 40 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 81 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 20 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 21 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Kompromess 22 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 86 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 5 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Kompromess 23 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 89 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Kompromess 27 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 91 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 24 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 93 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Emenda 94 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Emenda 5 u design favur kontra astenzjonijiet Maddeċ. Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 96 favur kontra astenzjonijiet. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 97 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 98 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 99 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 43 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 101 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Emenda 102 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Emenda 103 favur emenda orali favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 104 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 105 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Kompromess 25 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 37 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 112 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 114 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 34 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 115 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 120 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 35 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 36 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Kompromess 31 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Kompromess 29 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 130 favur kontra astenzjonijiet adottata. Premessa 24 għanna vot maqsum fuq emenda 136 favur l-ewwel parti kontra astenzjonijiet, adottat tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Kompromess 26 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 138 favur. Skużawni, dikta fil-fat. Mela, Kompromess 41 eh, favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 42 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 142 favur kontra astenzjonijiet niċċekjawa. Votazzjoni miftiħa fuq emenda 142. Nala il-vot issa. Maddiċ. Emenda 143 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 145 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 144 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Emenda 146 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 44 favur kontra astenzjonijiet adottat. Emenda 150 u 151 favur kontra astenzjoniet maddewx. Premessa 32, emenda 152 Vot maqsum l parti favur kontra astenzjonijiet adottat, tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddewx. Emenda 154 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Niċċekkjaw. emenda 154. Votazzjoni magħluqa. adottata. Kompromess 45 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 46 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 46A favur kontra astenzjonijiet adottata. 161 favur kontra astenzjonijiet adottata. 163 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 165 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 166 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 48 favur kontra astenzjonijiet adottata. Premessa 47. Emenda 170 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 32 adottat. 49 favur kontra astenzjonijiet adottat. Emenda 174 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kompromess 50 favur kontra astenzjonijiet adottat. Premessa 57. Emenda 175 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa se nivvotaw fuq l-opinjoni vot elettroniku. Il-votazzjoni jista' miftuħa, vot magħluq.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 astensjonijiet nivverifikaw 16 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex emenda 17 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 18 favur nerġa' nivverifikaw 17 votazzjoni miftuħa Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 18 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess minja favur kontra astensjonijiet għadda. 33 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess saba. favur kontra stensjonijiet għadda. Emenda 34 favur kontra stensjonijiet għaddit. Emenda 39 Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Je clôt le vote. Votazzjoni maluqa. Addit. Emenda 40 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ 42. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet Nadu l premessi kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għadda emenda erba' favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 2 favur kontra astensjonijiet għadda Emenda 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 9 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess li ta' favur. Nivverifikaw emenda 9 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess li ta' favur kontra astensjonijiet għadda issa nivvotaw il-vot finali nivvotaw fuq l-opinjoni kollha kemm hi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit maġġoranza kbira nifirħu l rapporter nissuġġerixxi li ngħaddi għal votazzjoni li jmiss fuq il-Korp Ewropew għas-Solidarjetà. Kompromess numru wieħed favur kontra astensjonijiet għadda. Naqbsu xi tliet paġni kompromess tnejn favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 104 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 3.1 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 3.2 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 4 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 7 favur kontra, astensjonijiet, għadda. Emenda 127 sa 131 mhumiex ammissibbli, issa 132 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 12 favur kontra stensjonijiet għaddiet. 134 favur kontra astensjonijiet maddiċ 135 favur kontra astensjonijiet maddiċ 136 favur kontra astensjonijiet maddiċ 137 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess minja favur kontra astensjonijiet għadda kompromess disa favur kontra astensjonijiet għadda Emenda 150 favur kontra stensjonijiet maddiċ. 151 favur kontra stensjonijiet għaddiet. 152 favur kontra stensjonijiet għaddiet. 153 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 154 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 155 favur kontra astensjonijiet għaddiet 156 favur kontra astensjonijiet għaddiet 157 favur kontra astensjonijiet għaddiet 158 favur kontra astensjonijiet għaddiet 159 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Ngħaddu għall premessi. Emenda 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet 16 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex kompromess 2.1 favur kontra astensjonijiet għadda kompromess 2.2 favur kontra astensjonijiet għadda kompromess 2.3 favur kontra astensjonijiet għadda emenda 25 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 2.4 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 6.2 favur kontra astensjonijiet għadda. 7.1 favur kontra astensjonijiet għadda. 7.2 favur kontra astensjonijiet għadda. 8.1 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 41 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 9.2 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 51 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 9.3 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 55 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 56 favur kontra astensjonijiet għaddiet 57 favur kontra astensjonijiet maddiċ 58 favur kontra astensjonijiet għaddiet 59 favur kontra astensjonijiet maddiċ 60 favur kontra astensjonijiet maddiċ 61 favur kontra astensjonijiet għaddiet 62 favur kontra astensjonijiet għaddiet 63 anzi 64 jgħid is-sur President favur kontra astensjonijiet maddiċ 65 favur kontra astensjonijiet maddiċ 66 favur kontra astensjonijiet għaddiet 67 favur kontra astensjonijiet għaddiet 68 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 69 favur kontra astensjonijiet għaddiet 70 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 71 favur kontra astensjonijiet maddiċ nivvotaw fuq l-opinjoni kollha kemm hi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U l vot għadda. Nifirħu l-rapporter. Je voulais souffler 30 secondes avant de passer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 kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet għadda. Nabżu xi paġni kompromess li ta' favur kontra astensjonijiet għadda. nerġu inqalbu xi ftit paġni, kompromess serba sibtuh, kompromess serba favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Mill-ġdid inqalbu diversi paġni. le monde y est Oui Donc. Kulħat wasal. Non, pas encore. Agnes Għadna le. Voilà. Donc. Agnes. Mela, naddu għal kompromess ħamsa. Favu kontra astensjonijiet għadda. Kulħadd wasal f'kompromess sitta iva. Favur kontra stensjonijiet għadda. Emenda 417 favur. 417 favur kontra astensjonijiet Nivverifikaw 417 votazzjoni miftuħa. Ġeklu rivot. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 420 favur kontra astensjonijiet maddiċ Tridu verifikaw, nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa fuq 420. Votazzjoni magħluqa. Għaddiċ. Kompromess seba' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għadda. Meġdijt rridu tqalbu xi ftit paġni. Euh, Naslu għal emenda 492 kulħadd wasal din paġna 492 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. 492. Ġeklu rivot. Votazzjoni maluqa. Għaddit. dan flimkien ma' juri 78 naddu issa għal 493 dak favur. Dan nivvotaw fuq flimkien ma' juri 79 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 9 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 7 Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Anzi, 526 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tridu tivverifikaw verifikaw Nverifikaw 526 votazzjoni miftuħa. Je li le Votazzjoni magħluqa. Iva kienu l-istess ammonti da voti. Kompromess 11 favur kontra stensjonijiet għadda. 541, le Régis 66 et le 545. Issa nivvotaw flimkien 541, Régis 66, 545, favur kontra stensjonijiet għaddew. Vot konġunt Régis 67 u 562, favur kontra stensjonijiet għaddew. Nivverifikaw nivverifikaw fuq reġi 67 u emenda 562. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddew. Emenda 542 favur kontra astensjonijiet ma' ditx. Nivverifikaw 542 votazzjoni miftuħa. Kluri vot. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, kompromess nax favur, kontra, astensjonijiet, għadda kompromess 13 favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess 14 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 15 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 17 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 18 favur kontra astensjonijiet għadda għadda. Kompromess 17 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 20 favur kontra astensjonijiet għadda. 21 favur kontra astensjonijiet għadda. kont 22 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 23 favur kontra stensjonijiet għadda. Issa naqbżu xie paġni. Kompromess 23 a favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 24 favur kontra stensjonijiet għadda. Libe 69 favur kontra stensjonijiet astensjonijiet maddiċ. Emenda 17 Favu. kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 25 a favur kontra astensjonijiet għadda. Artikli 26 sa 29 dawn mhux ser nivvutaw fuqhom għax dawn e, jaqgħu taħt ir-responsabilità ta' Envi issa ngħaddu għal kompromess e, 32 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 33 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 35 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 37 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 38 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 39 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 40 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 41 favur kontra astensjonijiet għadda 42 favur kontra astensjonijiet għadda 44 favur kontra astensjonijiet għadda fannes tlieta emendita envi dawk kompetenza ta' envi naddu għalek Ċitazzjonijiet 25 favur kontra stenzjonijiet għaddiet 26 fil-premessi favur kontra stenzjonijiet għaddiet kompromess 45 favur kontra stenzjonijiet għadda premessa wieħed fam tlieta favur kontra stenzjonijiet Maddiċ reġit nejn favur kontra stensjonijiet. Għaddiet. Kompromessi ta' 40 favur kontra stensjonijiet. Għadda. 47 favur kontra stensjonijiet. Għadda. Juri erba' favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess 48 favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa 4A ġdida, emenda 46, favur kontra stensjonijiet għaddiet 47. Niverifikaw 46, votazzjoni miftuħa. Je clôt le vote. Votazzjoni magħluqa. Ma' diċ. 47 eh, favu kontra stensjonijiet għaddiet emenda numru 1 favu kontra stensjonijiet għaddiet kompromess 49 favu kontra astensjonijiet għadda premessa 5a emenda 56 flimkien ma juri 7 favu kontra astensjonijiet nivverifikaw Votazzjoni miftuħa fuq 56 flimkien ma' juri 7. Votazzjoni magħluqa. Maddewx, emenda 57 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Kompromess 50 favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kont 2 favur, kontra, għadda reġis favur kontra stensjonijiet għaddit premessa 8 emenda 60 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 61 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 62 favur dan flimkien ma' juri 48 favur kontra astensjonijiet għaddew. Kompromess 51 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 52 favur kontra astensjonijiet għadda MV5 favur kontra astensjonijiet għaddit reġit minja favur kontra astensjonijiet għaddit konterba favur kontra astensjonijiet għaddit 70 taqa 71 favur kontra astensjonijiet eh, m'għaddiċ. Kompromess li ta' 50 favur kontra astensjonijiet għadda. 81 favur kontra astensjonijiet għaddit. 25 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 82 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Budget 7. Jekk tixtiequ mela nistgħu nivverifikaw 82 jiġobkom. Nara il-votazzjoni maddiċ. Mela, budget seba' favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Kompromess 54 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 54 a favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kelt 11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 94 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess 55 favur kontra sanzjonijiet astenzjonijiet għaddiet. Premessa 15a għanna vot kunġunt fuq eh, ġuri 15-19 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Libe 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess 56 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa 17. disa' favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet. Kalt 18 issa. Ma tibqax tot mela 110 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet. Libe 10 favur kontra ta' għaddit. MV 9 favur kontra stanzjoniet għaddit. Kompromess 57 dak favur kontra stanzjoniet għaddit. Mija wieħed u għoxrin reġi 13 daw flimkien favur kontra stanzjonijiet maddiġ. Wieħed nejn, wieħed wieħed nejn nejn u reġi 30 dan kollha flimkien. Kieġob votazzjoni miftuħa. l vote est clos, il Votazzjoni magħluqa għaddiet mela issa ngħaddu għal 58 kompromess 58 favur kontra stanzjonijiet għadda. Fem 17 favur kontra astenzjonijiet għadda. 129 dak favur Le, ma diċ tot din l-emenda naddu mela issa għal 130. Dak favur kontra astenzjonijiet ma diċ emenda numru 5. Jekk tixtiequ mela nivverifikaw fuq 130. Kieġibkom. Ġeklu li vot. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Numru 5 favur kontra stanzjonijiet Għaddiet. Kompromess 59 dok. favur kontra stanzjonijiet għadda. Premessa 20 a 136 l-emenda favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Ejja verifikaw 136 kieġob konvotazzjoni miftu. Je clôt le vote. Votazzjoni magħluqa maddiċ. 137 mill favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Libe 14 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet be 15 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Kompromess 60 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Kompromess 61 favur kontra astenzjonijiet. Għadda. 157 dak favur kontra astenzjonijiet għadda l-emenda ta' wara m'għadix tot mela ngħaddu għal kompromess 62 favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess Issa emenda 170 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Juri 26 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 171 favur kontra stenzjonijiet għaddiet kompromess 63 dak favur kontra stenzjonijiet għadda. 176 u 177 flimkien, budget 13 u kal 27 flimkien, mela favur kontra astenzjonijiet għaddew. Reġi 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 179 dawk favur kontra astenzjonijiet ma' Numru 7 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess 65 favur kontra stanzjonijiet għadda l-kompromess 189 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 190 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex kompromess 66 favur kontra astenzjonijiet għadda Kompromess 66 a favur kontra stanzjonijiet għadda l-kompromess. Kompromess 67 favur kontra stanzjonijiet għadda. Ġuri 29 daw favur kontra stanzjonijiet għaddiet kalt 31 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Jek tixtiequ nistgħu nivverifikawha Kalt 31 kieġobkom votazzjoni ftuħa. Nara votazzjoni. Għaddiet. Libe 23. Dak favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet reġi 25 ma dixtot kont 12 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet Fem 24 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Recital 31 204 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. 205 u juri 30 favur kontra stanzjonijiet għaddew. Kalt 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 206 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess 71 favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess kompromess 72 favur kontra astenzjonijiet għadda 216 favur kontra astenzjonijiet għaddiet iżda mhux ħafna minnkom ollew idejkom biżżejjed biex tivvotaw. Mela naħjar nivverifikaw din 216 votazzjoni miftuħa. Je clôt le vote. Il est rejeté. Votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Skużawni rrid ngħid għaddiet anzi. Jgħid il-President mela Il-premessa 34, 217, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 218 dawk favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ kont 13 dawk favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet 219 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 73 a President għal 37 imma 73 a Favur kontra stanzjonijiet għaddiet NV11 sa libe 29 Maqbużin mela kompromess 74 favur kontra stenzjoni tadda l-kompromess. 227 favur kontra stenzjoni dit. kontra 14 favur kontra stenzjoni dit. Budge 17 favur kontra stenzjoni dit. 229 favur kontra astenzjonijiet ma Jekk tixtiequ nivverifikawha nistgħu mill-1229 f'tazzjoni miftuħa. Je clos vot Votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. Kompromess design favur kontra stanzjonijiet. Għadda. MV30 favur kontra stanzjonijiet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 kellna ħafna votazzjonijiet iżda nirringrazzjakom talli kontu hawnhekk fil-ħin biex nivvutaw u naġġorna l-laqgħa.